L-ewwel net jiena mill-grupp EFD irċevejt talba illi nnominaw is-Sur Belder bħal membru ta' delegazzjoni għal relazzjoni mal-Ġappun u dan jieħu post is-Sur Mike Netres. Kumenti le grazzi tassew skont regola 2.7 paragrafu 4 nix ngħidilkom li ma kienx hemm talba sabiex nivvutaw dwar il-korriġendum li ġimħab.